So, guten Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Abstimmung zur ungewohnten Stunde. Ich darf Sie bitten, zügig. Mela, signori, ħanivvotaw, eh, ħin mux soltu biex nivvotaw għalek nitlobkom toqodu bil-qeda kemm jista' jkun malajr, ħudu postkom. wir beginnen mit dem äh, ersten Bericht von Frau Kollegin Ayala Sender. Zunächst der Beschluss. Mela nibdew bl-ewwel rapport ta' Sinjura Ayala Sender fuq il-kwittanza. Votazzjoni nominali, eh, votazzjoni miftuħa. Haben alle abgestimmt? Kuħat vota? Smajt ħafna le, ġifiri mux kullħat t-vota. So. Jetzt sind wir 560. Lass noch ein paar Sekunden offen. Mela ħanħalli l-votazzjoni miftuħa ftit sekondi oħra. Mela għanna kważi 600 vot. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Erba favur kontra astensjonijiet maddiċ. 15 favur kontra Assenzjonijiet. għamil verifika. Fuq 14 għan għamlu verifika elettronika, kolħat vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Mela wieħed dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. 15 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. 2 Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 83 tekst oriġinali dak favur kontra astensjonijiet għaddit. 85 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. 120 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 143, emenda 5 l-żewġ partijiet dawk, dawk favur. Ejja nagħmlu verifika elettronika. Naħseb maddiċ imma l-votazzjoni miftuħa. Emenda 5 l-ewwel parti. Kuħat ivvota? vota Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Mela, it-tieni parti taqa. Emenda 6 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 27 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 22. Ejn għamlu verifika ta' 27. Votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Mela emenda 22 dak favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. 23 dak favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. 24 dak favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 25 dawk favur kontra astenzjonijiet Għaddit. Ejn għamlu verifika emenda 25, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. 26 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda ta' votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddi emenda 12 dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Ejn għamlu verifika, emenda 12. Votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Menda seba votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda disa. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 28, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 10 dawk favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit. Emenda 11. Ejn għamlu verifika ta' emenda 10, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluħa. Maddiċ. da' 11, żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur? Dawk kontra? Astenzjonijiet? Jena għamlu verifika? imma nixtieq nitlobkom tkunu iżjed ċari meta tivvotaw. Imma daħdax l-ewwel parti l-votazzjoni miftuħa. Kuħadd tivvota? Il-votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tieni parti dawk favur? Dawk kontra? Astenzjonijiet m'għaddiċ. Emenda 8, votazzjoni miftuħa. Anzi, skużawni. Emenda Tminja, dawk favur. Dawk kontra, assenzjonijiet għaddiet. Emenda 16 dawk favur. Kontra, assenzjonijiet għaddiet. 17 dawk favur. Kontra, assenzjonijiet għaddiet. 18 dawk favur. Tajjeb, ħanamlu verifika, 17. Mela minda 17 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 18 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 19 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 13 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 20 dawk favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. 21 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 29 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tajab ħafna. Eh, votazzjoni nominali fuq il-rizoluzzjoni kollha kemm hi, vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Bek ngħaddu għat-tieni rapport ta' Sinjura Jana Sender. Għandek eh, point of order, Signora Perez. Grazie ħafna, Sur President. Kenna numru ta' talbiet li niddikjaraw uħut mill-elementi ta' dan ir rapport bħala mhux ammissibbli il-President ma ħax pożizzjoni fuq dan. Iżda, mod eċċezzjonali jiena eh, iffirmajt flimkien ma' Marcus Verber numru ta' emendi għal tneħħija u jiena nixtieq nitlob lill grupp tiegħi sabiex isegwi din id-direzzjoni din mhix kwistjoni politika hawnhekk qed nitkellmu dwar Eh, rimet bej il-komitati, per eżempju, fuq kif jaħdem il-fond ta' rizoluzzjoni singola, jew inkella il-pat ta' rizoluzzjoni li ma jgħax taħt il-mandat tal-ordi tal-auditori, ma taħt il-komitat ikon għalek nishtiq nitlob lill grupp tijaj li segwi dan għanna emendi iffirmati minn kemm il-PPE u l-SND. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Beres. Ich will nur der guten Auf Grazie, signora Beres. Mela, nixtieq najt bissi li xej ma dikjarat bħal dan fuq dan il rapport Mela, votazzjoni l-emenda, l ewel emenda. Favur kontra L-emenda numru 1, favur kontra Għani kontra la. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Haben alle abgestimmt? Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Għaddiet biċ-ċar. Nixtieq ngħid biss. Però illi hemm ħafna moviment fil-rigward tal-votazzjoni emenda numru 2 favur. Kontra? Astenzjonijiet. Għaddiet. Tlieta favur kontra Astenzjonijiet. Għaddit. Erba. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Hamsa. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Ħan kontrollaw li meta numru ħamsa votazzjoni miftuħa. Kulħadd tifota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Jina smajtu tar twist, għans fortunatament, nishtiq nikontrolla l-emenda numru erba. Għan nikontrollaw l-erba. Niċċekjaw elettronikament. Kulħat vota fuq l-emenda numru erba, votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda sitta, sa favur. Skużawni, ħadd ma sejjaħ numru tlieta kelli smajt min eh, xta li nikkontrollaw l-erba iżda smajtu dak biss meta eh, bdejt il-ħamsa u bekk rajt lura. Sitta issa favur. Kontra. Astenzjonijiet? Maddiċ minn għalija. Se nikkontrollaw votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Maluqa. Għaddit. Numru 7. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Bl-istess maġġoranza. Numru 8. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Maddiċ. Id-disa. Favur. Kontra. Astenzjoniet? Maddiċ. L-10. Favur. Kontra. Astenzjoniet? Maddiċ. 11. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Tajjeb, ħan nikkontrollaw l-emenda numru 11. Kolħat t-vota? Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Tnax, favur. Kontra. Astenzjoniet. Nikkontrollawha fazzjoni miftuħa. Kulħat t-vota. Fazzjoni maluqa. Għaddit. 13 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 14 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 15 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 16 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 17 favur kontra astenzjonijiet m'għaddietx 18 favur kontra astenzjonijiet għaddit 19 tajjeb għan ikkontrollaw l-18 eh, votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddit 19 favur kontra Astenzjonijiet għaddit. 20 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. 21 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. 22 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. 23 favur kon. Tajjeb ħan kontrollaw il-22. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. 23 favur kontra astenzjonijiet għaddit 24 favur kontra astenzjonijiet għaddit Votazzjoni maħluqa, votazzjoni nominali għal riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maħluqa. Għaddit. Bek, wasalna l-rapport ta' Survalli fuq il-kwittanza favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda numru 1 favur eh, kontra astenzjonijiet maddiċ. Votazzjoni nominali kol fuq il-rapport kollu kemm u votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa. Għaddit. Grazie ħafna President. Punt ta' ordni, Sur Tarabella fil-siġu fil 85 meta konna qed nivotaw eh, meta qollejna eh, idejna fuq ir rapport ta' qabel tal-ajja għal-sende u kienet jivvota favur u anki kontra. Sur President, inti kif ma rajtux dan? Herr Kollege, wenn der Herr Tarabella das getan haben sollte, Jekk is Tarabella. Skużawni, jiena President. Jekk, allura jekk is-sur Tarabella. Veru li għamel dek. Naħseb li f'dan il-każ. Is-sur Tarabella. Eżatt, sur President. E, xi kultant trid tinjora xi affarijiet jiena għandi l-lista tal-votazzjoni tal-SND jiena il-xelluk jivvota favur il-min kontra il-dan ma kellux xaqsam mal presidenza biex t-deċidi jek l-emendi ġew aċċettati jew favur jew kontra. Herr Kollege, ich lasse es noch einmal zu, aber wir sollten schon mal der Geschäftsordnung. Jiena se nippermetti iżda nagħna irrid nitself il-point of order. Jekk jiena fimt sew, hemm ħafna nies li li huma preżenti hawnhekk hemm votanti u l-istampa wkoll għal sur ta' rebella għall parlament Ewropew huma sens ta' eh, eh, għandu xi tratta eh, il-sens ta' mur ukoll. Grazzi ħafna għall kontribuzzjoni tant interessanti tiegħek. Mela, ngħaddu għal rapport tas għall-Onorevoli Schmidt. Jo, fuq il-rapport kollu kemm hu vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa, kulħadd ivvota? Kulħadd ivvota? Vozzjoni madluqa. Għaddit. Issa l-emenda numru 14, żewġ partijiet it-tnejn vozzjoni ehm, nominali, l-ewwel parti vozzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, vozzjoni magħluqa. Maddiċ. Tini parti. Vozzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, vozzjoni magħluqa. Maddiċ ukoll. L-emenda numru 15 vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Kolħat t-vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda numru 1, pozzjoni eh, miftuħa. Kolħat t-vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda numru 2, zoċ partijiet. L-ewwel partij favur, Skużawni għajt il-President, mela l-emenda numru 2 kollha kemm hi favur kontra astenzjonijiet m'għaddiġ. Issa il-parti oriġinali, test oriġinali żewġ partijiet favur kontra għaddit it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda numru le, se nikkontrollawha din fuq it-test oriġinali, paragrafu 36, tieni parti fuq votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-34 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa? Maddiċ. L-emenda 23, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiġ. 16 żewġ partijiet. It-tnejn eh, votazzjoni nominali l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. It-tieni parti vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Vozzjoni magħluqa. Għaddit. Test oriġinali issa. Dan għamilniha paragrafu 40 ta' test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 41 ta' test oriġinali, vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Vozzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 42 test oriġinali, eh, vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Vozzjoni magħluqa. Għaddit. 43. Il-tassetz oriġinali, vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Kulħadd vota Vozzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 44, test oriġinali, vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Vozzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 48, eh, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 35 fazzjoni eh, nominali, fazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, Fazzjoni magħluqa. Ma ddiċ. L-emenda 24, żewġ partijiet, it-tnejn votazzjoni nominali, l-ewwel parti votazzjoni miftuħa, kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. 36 votazzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Vozzjoni magħluqa. M'għaddiġ. 56 tat-test oriġinali favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. L-emenda 37 vozzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Vozzjoni magħluqa. Maddiċ. L-emenda 32, fazzjoni eh, nominali, fazzjoni miftuħa. Kulħadd tivota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-emenda numru 17 favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Tlieta favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 46 fazzjoni nominali, fazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 80 ta' test reġjonali żewġ partijiet l-ewwel parti eh, favur kontra għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet ma' 25 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Paragrafu 85 test oriġinali favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 86 ta' test oriġinali favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. 87 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. 88 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. design. Se it 88 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Wieħed design. Test oriġinali, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Element 18 favur Eh, wieħed u design tieni parti ħan nikkontrollaw vozzjoni miftuħa. Kulħadd ivota? Vozzjoni magħluqa. Maddiċ. l emendat minn 18 favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ U 33 vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Kulħadd ivota? Vozzjoni magħluqa. Għaddit l-44 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Sena magħluqa. Għaddit. 38 favur kontra votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. 31 favur kontra Assenzjoniet. Maddeċ. Ħanne kontrollaw il-31 vozzjoni miftuħa. Kolħat il-vota? vozzjoni maluqa. Għaddit. Mela, rrit nirċivi sinjali jisiet ċari minna ta' xellu tal-parlament, jekk minn mux għabġi parteċipa, situazzjoni jisir anki jizid diffiċi mija u seba ehm, l-ewel parti eh, favur kontra sanzjonijiet ehm, it-tini t-nejn favur kontra sanzjonijiet għaddit it tillet parti. Sini kontra l-għaw it-tini parti, sanzjoni miftuħa. Kolħat vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet it-tielet parti favur? Kontra? Assenzjonijiet għaddiet ir-raba parti favur? Kontra? Assenzjonijiet għaddiet. L-emenda numru 5, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Sitta, tlet partijiet u votazzjoni nominali favur, votazzjoni miftuħa. L-ewwel parti. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit, it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit tiller parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ifota. Passjoni magħluqa. Għaddit. L-emenda numru 7 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-emenda 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota votazzjoni magħluqa. Maddiċ l-emenda 26 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-emenda 19, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Test oriġinali l-ewwel paragrafu 109 votazzjoni nominali l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-emenda 20, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 110 test oriġinali favur kontra ta' taddit 112 favur kontra astenzjoniet se nikkontrollawha 112 vozzjoni nominali vozzjoni miftuħa kulħadd il-vota. votazzjoni magħluqa għaddiet 113 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 115 favur. Namlu verifika ta' 113. Votazzjoni miftuħa. Kolħati vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 115 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 116 favur kontra astensjoniet għaddit 117 favur kontra astensjoniet għaddit emenda 10 favur kontra <coughs> astensjoniet maddiċ 11 favur kontra astensjoniet maddiċ 12 favur kontra astensjoniet namlu verifika fuq l-emenda 12. Kulħati vota votazzjoni maluqa. Għaddit 13 favur kontra. Astenzjoniet ma' Namlu verifika fuq 13 votazzjoni miftuħa. Kulħat vota. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 39, votazzjoni nominali, votazzjoni elettorali. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. M'għandix. Emenda 30, votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota. Votazzjoni manuali. Għaddit. Emenda 21, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kroati <clears throat> vota. Votazzjoni manuali. Maddeċ l-emenda 27 ta' 28 favur kontra astensjoniet maddiċ 22 favur. Namlu verifika tal-emenda 28, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota l-votazzjoni maluqa. Maddiċ 22 favur kontra. Astensjoniet maddiċ 29 votazzjoni nominali Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddejt. <clears throat> il riżoluzzjoni e kemmi kif ġiet emendata, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddejt. Issa naslu għal rapporti differenti ta' sur kon. Fuq il-Kunsil eh, deċiżjoni kollha kemmi, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ir-riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota l-votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa rapport kon fuq il-orti tal-awdituri favur kontra astensjoniet għaddit. Mozzjoni għal riżoluzzjoni Votazzjoni nominali, kohati vota, votazzjoni maluqa. <clears throat> Għaddit. Issa fuq il-orti tal-awdituri. Eh, deċizjoni fuq il-kwittanza favur għaddit. Riżoluzzjoni votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kuħat vota votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, l-ekosok, deċizjoni eh, tal-kwetanza, favur kol, favur kontra għaddit, il-rezoluzzjoni issa, emenda numru 1, favur kontra maddiċ, test oriġinali Paragrafu 9, żewġ partit favur kontra astensjonijiet. tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota il-votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa eh, eh, kien eh, rapport kien Komitat ta' Reġuni deċiżjoni għal diskutanza favur għaddiet mozzjoni e rizvoluzzjoni, emenda numru 2 favur kontra astensjoniet, maddiċ, emenda 4 favur kontra astensjoniet, għaddit, 3 favur kontra astensjoniet, maddiċ, emenda numru 1, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Il-votazzjoni kolla kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota il-votazzjoni magħluqa. Għaddit, issa ir-rapport kon fuq li EAS deċiżjoni fuq il-kwetanza favur kontra stenzjoniet għaddit ir-riżoluzzjoni emenda numru 1 favur kontra stenzjoniet maddiċ paragrafu 32 żewġ partijiet favur kontra stenzjoniet għaddit, tini parti favur kontra Astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 2 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota il-votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa ir-rapport kan fuq l-Ombudsman Ewropew. Id-deċiżjoni fuq il-kwitanza favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa il-mozzjoni għal riżoluzzjoni favur kontra astensjoniet maddiċ. Ir-riżoluzzjoni kollha kemmi namlu verifika fuq l-emenda numru 1, namlu votazzjoni nominali. Kolħat vota votazzjoni marruqa. Għaddiet. Ir-riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. vota Votazzjoni marruqa. Għaddit. Issa il-rapport kan fuq il-supervizur il tal-protezzjoni ta' data, deċiżjoni fuq il-kwitanza favur kontra astenzjoni ta' data, il-mozzjoni għal rizoluzzjoni u votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħati vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, Issa eh, għanna il-rapport sarva ma il-performance, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji, numru 2, favur kontra stenzjonijiet maddiċ, paragrafu 17, żewġ partijiet, favur kontra stenzjonijiet għaddiet, it parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Emenda 7, żewġ partijiet, votazzjoni nominali, l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa kolħat ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddit, it-tieni parti votazzjoni miftuħa. Kolħat ivvota votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda numru 3 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda erba' favur kontra Astensjonijiet għaddit emenda 5 favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda numru 1 favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda 6 favur kontra astensjonijiet maddiċ Ir-riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota il-votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa sama ma fuq l-Aġenzija għal kooperazzjoni tal-regolamentaturi tal-enerġija. il deċiżjoni il fuq il-kwitanza għaddiet, il-mozzjoni fu risoluzione, votazzjoni nominali, kuħat vota votazzjoni maluqa, għaddiet. Sarva ma fu l-uffiċċju tal- korp ta' regolamentaturi Ewropea għal komunikazzjoni elettroniċi. il kwetanza għaddit e, mozzjoni għal rizoluzzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kuħati vota, votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, issa, rapport sarva ma' fuq ċentru ta' traduzzjoni għal korpi tal-Unjoni Ewropea. E, fuq il-kwitanza għaddit, il-rizoluzzjoni, Emenda 18 l-ewwel parti favur u tieni parti favur kontra astensjoniet, part, tiret parti favur kontra astensjoniet. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kuħat vota il-votazzjoni mal-waqa għaddit. Rapport sarvam, il-ċentru Ewropew għall-Iżviluppu Taħriġ Vokazzjonali, il-kwittanza favur għaddit il-rezoluzzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Rapport Savama issa fuq l-Aġenzija ta' Taħriġ tal-Infurzar tal-Liġi. Eh, e fuq il-kwitanza għaddit il rizoluzjoni kolla kemm il-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni vota. Votazzjoni marroqa. Għaddit. Issa rapport sarva ma fuq l-EASA. Il-kwittanza favur għaddit. Il-rizoluzzjoni kolla kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota il-votazzjoni marroqa. Għaddit. Issa fuq il-uffiċu tal- tal-appoċ għal għall-azil. Eh, votazzjoni kolla kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kullħat vota il-votazzjoni marruqa. Għaddit. Issa rapport sarva ma fuq l autorita Bankarja Ewropea il deċizjoni fuq l-iskaritanza għaddit il-mozzjoni kollha kemm fuq ir-riżoluzzjoni Votazzjoni miftuħa kħati vota il-votazzjoni maluqa. Għaddit, il-rapport sar ma fuq il-ċentru Ewropea Prevenzjoni Kontroll tal-Mart. E deċizjoni fuq il-kwittanza, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mozzjoni risoluzzjoni kollha kemm votazzjoni mela votazzjoni miftuħa Kulħat vota votazzjoni marruqa. Għaddit. Issa, il-rapport ma fuq l-Aġenzija Ewropea għal Sustanzi Kimiċi. Deċiżjoni fuq il-kwittanza favur kontra astensjoni ta' dit. Il-mozzjoni għal rizoluzzjoni paragrafu 5, pa, test oriġinali u l parti favur kontra astensjoni ta' dit, it-tieni parti favur kontra ta dit namlu verifika. Il-paragrafu 5, it-tini parti. Kħati vota, votazzjoni marwara. Ma deċ. Issa il-rizoluzzjoni kolla kambi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolla ti vota, votazzjoni marwara. Għaddit. Il-rapport sarmama l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent. Id-deċiżjoni fuq il kwetenza favur kontra astensjoniet. Għaddit rizoluzzjoni, emenda numru 1 favur kontra astensjoniet għaddit, rizoluzzjoni kolkomi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota il-votazzjoni maluqa. <clears throat> Għaddit. Il-rapport sarvamon fuq l-Aġenzija Ewropea tal-Kontroll tas-Sajt. Il-votazzjoni fuq il-kwittanza favur kontra għaddit il-votazzjoni kolla kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kohati vota, il-votazzjoni marruħa. Għaddit, essa, il-rapport sarvamon fuq l-Autorità Ewropea tal-Sikurta Flikel eh, fuq il-kwittanza favur kontra għaddit fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm emenda numru 8, vol votazzjoni nominali. Kolħat vota votazzjoni maluqa, għaddit rezoluzzjoni kolla kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni ftuħa. Kolħat vota votazzjoni maluqa. għaddit. Rapport sarvamo fuq l-Istitut Ewropew għall-Igwaljanza bejn is-sessi. Id-deċiżjoni fuq il-kwitanza favur kontra astensjoniet għaddit. Ir-riżoluzzjoni emenda numru wieħed favur kontra astensjoniet għaddit, emenda tlieta favur kontra astensjoniet maddiċ, emenda tnej namlu verifika fuq l-emenda numru tlieta votazzjoni miftuħa. Kolħat vota votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda numru 2. Favur kontra. Astenzjoniet għaddiet. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota il-votazzjoni maluqa? Għaddiet. Il-rapport sermamu fuq l-Autorità Ewropea l-Assigurazzjoni u Pensjonijiet ta' xogħol. E, Il-kwitanza favur kontra astensjonijiet għaddit. Ir-riżoluzzjoni votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. Għaddit. Es rapport sarva fuq l-Istut Ewropew tal-Innovazzjoni u Teknoloġija. il-kwitanza favur kontra astensjonijiet għaddiet. Rizoluzzjoni kolla kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kolħat vota votazzjoni maluqa. Għaddiet. Il-rapport serva fuq il-Aġenzija Ewropea tal-Medicini fuq il-kwitanza kon għaddiet il-rizoluzzjoni emenda numru 2 favur kontra astenzjoniet maddiċ, emenda numru 1 favur kontra, astenzjoniet għaddit, e rezoluzzjoni kolla kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kullħat vota il-votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa rapport salmamu fuq il-ċentru Ewropal għal monitoraġġ ta' droga u dipendenzi fuq id-droga. E l-kwettanza favur kontra astensjonijiet għaddiet. E riżoluzzjoni u votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota il-votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-rapport sarma ma fuq l-Aġenzija Ewropea għas-Sikurta Marittima il-kwitanza favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-rizoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota il-votazzjoni maluqa għaddit. Il-rapport salvamo fuq il-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għas networks u l-Informazzjoni il-kwitanza favur kontra astenzjoniet għaddit il-rizoluzzjoni votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd vota votazzjoni maluqa. għaddit il-rapport salva ma' fuq l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għal ferroviji il-kwitanza favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-rizoluzzjoni emenda numru 1 er- favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq l-emenda numru 1. Kulħadd vota Il-votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-rezoluzzjoni kolla kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd vota il-votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-rapport sarva ma fuq l-autorità Ewropea ta' titoli u swie. il skwittanza favur kontra s astensjoni ta' għaddit, rizoluzjoni kolla kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, ti vota il-votazzjoni marruqa. Għaddit, ir-rapport ma' fu il-Fondazzjoni Ewropea taħriġ il-kwitanza favur kontra astensjonijiet għaddit. Ir-riżoluzzjoni kolla kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, ti vota il-votazzjoni marruqa. Għaddit Il-rapport sarva ma fuq l-Aġenzija Ewropea tnexxija operattiva ta' sistemi u tal-IT fuq skala kbira u l-ispazju ta' libertà, sikurtà u ġustizzja. Kwittanza favur kontra ta' għaddit. Ir-riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota il-votazzjoni maluqa għaddit. Ir-rapport sarva mu fuq l-Aġenzija Ewropea sikurtà u s-saħħa fuq il-post ta' xogħol il-kwitanza favur kontra astensjonijiet għaddiet, ir-risoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota il-votazzjoni magħluqa. Għaddiet, era bort salva ma fuq l-Aġenzija tal-Fornitriċi tal-Euratom. favur kontra astensjoniet, risoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota il-votazzjoni mal-uqa. Għaddit, ir-rapport sar ma' fuq il-Fondazzjoni Ewropea tip tal-kondizzjonijiet tal-ħajja il-kwittanza favur eh, eh, il-rizoluzzjoni votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota il-votazzjoni mal-uqa għaddit il-rapport tal-mama fuq l-Unità Ewropea tal-Kooperazzjoni Ġudizzjarja. Il-kwitanza favur kontra astensjonijiet għaddit il-rizoluzzjoni kolla kemmi votazzjoni nominali l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota il-votazzjoni maluqa għaddit. Issa għaddu għal rapport sama fuq l-uffiċċju tal-Pulizija kwitanza favur kontra adotta għaddiet. Paragrafu 10 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, issa r-rapport sarva ma' fuq il-fra l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea Drittijiet Fundamentali dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet, votazzjoni nominali għal votazzjoni riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluq għaddiet. Issa ngħaddu għar-rapport sarvama tal-Aġenzija Ewropea għall Gwardja tal-Furtira u tal-Kosta favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm minn da wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kwaħat il-vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, issa, rapport ta' sarfa ma' fuq il-GNSS, kwittanza, votazzjoni favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, risoluzzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kħat vota, votazzjoni maluqa. Issa xi rapporti ta' Ġabalova. Ġabalova l-intrapriża konġunta industrijali bazi bioloġika favur kontra astensjonijiet għaddiet, votazzjoni fuq riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa rapport laba ġova fuq il-Clean Sky l-intrapriża e, konġunta favur kontra astenzjonijiet għaddiet il-votazzjoni nominali fuq il-riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa ngħaddu rapport Glabajova fuq il-komponenti u sistemi elettroniċi għat Ewropea favur kontra astenzjoni ta' għaddiet. Votazzjoni nominali fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni miftuħa. Kuħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa rapport dil-Labajova fuq l l intrapriża konġunta ta' ċelluli tal-fjuwil u tal t-nej, favur kontra astenzjonijiet għaddit, riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kuħat vota votazzjoni magħluqa. Għaddit. Naddu issa għal-rapport Labajova fu l-inizjattiva tal-medicini innovativi numru 2, kwittanza, favur kontra stenzjonijiet għaddit. Votazzjoni nominali fuq il-rizoluzzjoni kollha kemm hi, votazzjoni miftuħa, kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa rapport Labajova fuq ITER u l-iżvilupp tal-enerġija mill-fużjoni. Kwittanza favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Votazzjoni nominali fuq il-riżoluzzjoni kollha kemm hija votazzjoni miftuħa, koħat vota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa rapport la Bajova fuq eh, l-intrapriża konġunta Cesar, kwittanza da favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Votazzjoni nominali miftuħa, kulħadd ivota, votazzjoni magħluqa. Għaddit.